Pani je zpráva Sanchez Schmidt, Evropská kultura. Grazie ħafna. Nħax li punti mis u rapport ta' Signora Sanchez Schmidt dwar il-promozzjoni eh, eh, ta' s settur kulturali u kreativ l ewropea bħala sorsi ta' tkabir ekonomiku impiegi. Naddi l-kelma l-rapport tal-4 minuti, Signora Sanchez Schmidt. Merci, Monsieur le Président. Madame la Grazie ħafna, Sur Président. Signori, Komissarju, eh, promovaw il-settur eh, kreativ eh, ija ħaġa tajba, aħna li għandna nagħmlu huwa nisfruttaw dak il-potenzjal li hemm f'dan is-settur ħaġa li fl-2011 rajna aħna fna jkollna kriżi għandna bżonn ideat tangibli biex nepromuvu tat-tip il ħol ta' pegi Dawn is-setturi eh, tal-kultura u settur kreattiv eh, eh, avanzaw Eh, jipromuovu l-kozjoni soċjali u jipromuovu l-Unjoni Ewropea eh, barra u jaqblu mal-politika ta' 2020 għal eh, tkabbir ekonomiku intelligenti l-kompetitiva u inklużjoni soċjali u jkun hemm edukazzjoni iżjed miftuħa biex ngħidu hekk fid-dinja fuq barra. Rajna tkabbir eksponenzjali meta niġu għal ħolqien ta' impjegi u r-rwol tagħhom biex jagħmlu kontribut għal tkabir ekonomiku. 4.5 eh, tal-GDP, fil-mija tal-GDP. Dan għandu potenzjal enormi. Specialment fil-kontest tal-era digitali aħna eh, il-benefiċċji potenzjali Eh, u l-ejjum ta' fondi li jem huma importanti. Eh, eh, il-fondi soċjali, il-kapital, kapital kulturali ħafna drabi u huma reġjonali, Salzberg, dawn ħafna drabi ma' għandu l-Unjoni għanda għandha dejn l-reġuni biex biex jużaw il-fondi Ewropej biex jappoġġaw il-settur kulturali u hekk il-patrimonju kol kulturali. Il-potenzjal ekonomiku ta' daw is-setturi huwa kbir ħafna, huwa kontribut għad diversità kulturali u l-inklużjoni soċjali. Aħna għandna bżonn li jkollna perspettiva dinamika fl-Unjoni Ewropea biex jekk aħna ħniżviluppaw daw is-setturi u nħarsu lejn il-kompetittività, lejn tassazzjoni u strumenti finanzjarji ġodda kif ukoll taħriġ għal professjonali, ċirkulazzjoni aħjar tax-xogħol ta' arti, eh, ġestjoni aħjar tal-patrimonju, Eh, sottotitolu, eh, għanna bżon modelli ta' negozju ġodda, eh, l-drittijiet tal-propieta jiġu rispettati, verżjoniet interattivi, daw l affarijiet kollhom importanti dal dan is-settur li huwa kontributa pluralizmu u diversità. L-Unjoni Ewropea tittappoġġa s-sistema kulturali u l-innovazzjoni, kompetittivanza, azzjoni soċjali, edukazzjoni miftuħa dinja. Dawn huma kollha essenzjali għad-diversità kulturali u eh, hija għal eh, eh, vantaġġ enormi għal territorju tagħna li ma nistgħux nibatuh barra il kumpanijiet ta' teknoloġija, eh, kumpanijiet kreativi għandhom ruol importanti eh, biex jagħtu spunt l-innovazzjoni u mbagħad dan ikollu konsekwenzi għal pija tal-ekonomija dawn jgħinu wkoll fl-iżvilupp tat-territorju indipendentament mill-livell eh, li jkun li qed jagħmluha lokali jew reġjonali. Daw joffru ħafna impjiegi, potenzjal ta' ħafna impjiegi. Dawn għandhom effett li jixprunaw eh, kif rajna bil-program ta' kapitali kulturali daw joħol unpigi li ma jħarbux, ma jmurrux pajizi oħra. Meta nħabba tendenza ta' globalizzazzjoni din hija ħaġa li jista' jesporta, ħaġa jista' jisfrutta l-Europa għanda t tippromuovi il setturi kulturali fl-istess tieħu nota tal-bżonnijiet tagħhom. Grazzi ħafna Sinjura Sanchez Smith, issa keċ tiegħi l-ewwel kellim is-sur Lobes u s-sur Iswajt. Grazie ħafna President, għalli għette permettin nitkellem għal darba oħra un nirringrazzja il-kollega tijaj għal dan il-rapport. Naħseb nishtiq nisħaq dal-lum huwa il-żazax li kreativi kif jgħid dan ir-rapport dan il ħaġa ta' hija fattur ta' kożjoni soċjali wkoll meta żżomm f'moħħok kemm għandna kemm hemm żgħażagħ qiegħda e, huwa importanti li l-kultura tkun opportunità biex iż-żgħażagħ e, li joħolqu e, jkollhom opportunità. Mhux dak li ngħinuhom il-flus imma nqawlhom qalbhom biex joħolqu l-intrapriżi tagħhom żgħar privati li joħolqu opportunitat fis opportunità. Fl-istess ħin nixtieq nagħmel referenza għal dak li ġara bil-eċċezzjoni kulturali, m'għandux ikun eċċezzjoni, imma li verament ikun hemm skambju eh, kulturali bejn l-Istati Uniti u l-Ewropa eh, għandu jkun hemm skambju wkoll f'livell level reġjonali biex ikun hemm kultura Ewropea li tirrispetta differenzi kulturali ta' pajjiżi tagħna u reġjuni tagħna. Grazzi ħafna President. Naddu issa Signora Griesbeck. Mill-lider hemm kartulina blu. Disposta ċetta? Okay, I will give the floor uh, directly to Mr. Lockhart. Mela naddu għassur Rockart. Grazie għafna, President. Ja, er også som repræsentant for Kulturudvalget glad for... Para repræsentant tal Komitat ta' Kultura, jina għetni verament għetni ħogos biex eh, nista nirringrazzja l-rapportet tal-kontribuzzjoni taħħa. Jiena naqbel mal-punt ta' tluq hawnhekk li s-settur kreattiv jista' joħroq, jista' jgħinna biex noħorġu mill-kriżi billi joħloq impigi ġodda. Ir-raġuni li jien qed nitkellem issa u hekk jiena nħares lejn dan ir-rapport eh, ninnota eh, pjuttost disappuntat fuq da li hemm eh, element ta' protezzjonizmu l-idea li b'xi motiv ieħor inti tippakkja il-kreattività ehm, u b'ximot ju jħor kraħ eh, billi toħloq eċċezzjonijiet fil negozjati ta' eh, kummerċi les mal-Istati Uniti. Aħna fil-grupp liberali ma nappoġġawx dak tip ta' approċċ u naħseb li ħajtkun ta' dannu iżet mill ta' benefiċċju. Għandna bżonn noħolqu eh, suq miftuħ u ħieles. Naħseb il-kultura ħajtkun tkun kapaċi tfendi u Franza, Danimarka jkunu jistgħu javanzaw jikkompetu mal-Amerikani u oħrajn. Jina għalek nemmen għalmenu f'dak li għadnu xaqsa ma' delegazzjoni daniza eh, dak u għallinja eh, eh, ħamra. Ma nix, ma nix nirriskjaw daw il-negozjati din l-eċezzjoni. Għaddu issa għassur Paska. Dziękuję za słowa, pan prezydajucy. Grazie ħafna, prezydent. Kien hemm konsultazzjonijiet pubbliċi eh, l-Green Paper fuq l-industrija kreattiva u kulturali kienet ċaġa tajba biex tappoġġa dawk is-setturi li huma favuri tkabbir. Minkejja l-fatt li l-komunikazzjoni tal-Kummissjoni qed wassal xprun ġdid sabiex nwaslu għal aktar tkabbir, l-importanza s-soċjetà u l-iżvilupp għadhom sottovalutati anke fuq il-livell ta' amministrattiv. Hemm timijiet żgħar ta' nies li bdew in-negozji tagħhom anke f'garax jew inkella f'stabilimenti mhux daqshekk professjonali. Dawn illum il-ġurnata saru dawk li qed imexxu fid-dinja fil-qasam tal-informazzjoni, teknoloġija u komunikazzjoni. Hemm l-eżempji ta' Apple, Microsoft u Google. Kif ħanlaħqu magħhom dawn il-kumpaniji? hemm setturi kreattivi li joħolqu xprun innovattiv imma ħafna drabi mbagħad nridu naslu għall-implementazzjoni dik id-diffikultà. L-Unjoni Ewropea trid ikollha kundizzjonijiet fis-seħ biex bekk dak li jkun min ikun kreattiv ikun jista' jwettaq il-kreattività tiegħu. Grazzi, sanad il-mikrofonu l-Kummissarju Reding. President, membri, il-Kummissjoni tilqa bisħiħ l-appoċ għall-approċ integrat lejn il-setturi kulturali u kreattivi tal-Unjoni Ewropea. Naħseb li għanna konvenċement konġunt dawn huma wħud mis-setturi l-aktar promettenti fl-Ewropa llum għandhom rwol importanti x'jaqdu fl-istrateġija u l-impjiegi u għalhekk il-Kummissjoni appellat lil numru tal-Istati membri biex tiżviluppa strateġiji fuq livelli differenti biex tixpruna l-potenzjal tal kreativita u l-kultura u għandhom jipoġġu dawn l-istrateġiji fuq l-agenda l izvilupp nazzjonali tagħhom. L-istrateġiji proposti mill-komunikazzjoni fuq livell tal-programm tal-Unjoni Ewropea l-Kreattività u l-Kultura huma żewġ qodot importanti għal din l-imbizzjoni. Il-Kummissjoni tinnota b'sodisfazzjon li l-rapport imħejji mill-Sinjura Sanchez Schmidt tindirizza ħafna mill-isfidi li hemm fil-komunikazzjoni tal komissjoni Per eżempju, nizviluppaw ħiliet kreativi li kunem affas regolatorju, li kunem aċċess għal fondi, l sfidi ta' digitalizzazzjoni u globalizzazzjoni, kif ukoll ħtieġa li kunem it-titib għall aċċess ta' swi internazzjonali. Il-Kummissjoni ovvjament stabilit eh, viżjoni strateġika fuq medda twila ta' żmien imma anke aġenda fuq medda qasira ta' żmien, prattika berbajn azzjonijiet fuq kull livell. Dan sar ikun eh, jasal b'azzjoni koordinata fis snin li ġejjin. Il-fondi Ewropej għal sena 2014 sa 2020 ser ikun hemm opportunitajiet ta' flejjes għal setturi kreattivi Il-programm Ewropew għal kreativita ħejn artisti l-professjonisti u l-organizzazzjonijiet biex jaħdmu transkonfinalment biex bekk naħqu l-ikbar udjenza possibbli. Huwa kruċjali l-komunità kulturali u l-awtoritajiet lokali u reġjonali ikomplu jagħmlu l-almu tagħhom u jużaw l-fondi kollha tal-fondi ta' koeżjoni. Għalhekk il-Kummissjoni tilqa r-rapport jiffoka fuq il-kontribut li setturi kulturali u kreattivi jistgħu jagħmlu għall-iżvilupp lokali u reġjonali. For this concluding remark. Grazzi ta' din il-konklużjoni id-dibattitu jintemmawn, sinjuri, u l-votazzjoni ser isseħ illum f'nofsinhar. Dalším bodem jednání eh, je prohlášení. Ikompli prezident, il-punt jmiss fuq l-agenda tana hija l-komunikazzjoni tal kommissjoni fuq l-istat ta' negozjati dwar l-Unjoni Bankarja Ewropea, DBA.